Thank you. Now... Grazie. Mela għandi xie rapporti xnajt li l-kom fuq il-negozjati interistituzjonali li għaddejn bħalissa għanna ħaġa wahda biss, ċoħe il-pozizjoni tal-sede tal-EMA. It-tilet trialogu fuq eh, dan il-sujġett sar nar it-tnej il-biraħ fid-disa ta' Lulju. Flimkien man ma' tim ta' negozjat ta' Ekon. Eh, allora, il-banking il eh, kienet fidejneko u għalina hija għallema. Il-parlament reġa talab eh, impen politiku mill-istituzzjonijiet kollha fuq reviżjonijiet tal-proċedura tal-selezzjoni tal-sede tal- eh, ta' korpi eh, istituzzjonali u anki l-involviment tal-Parlament fil-fazi kollha. Il-Presidenza eh, prezentat mandat lil korper u l-Parlament risponda bil-possibilità ta' revizjoni tal-, -tal l-istqarrija konġunta u revizjoni tal-proċedura għas selezzjoni. Il-presidenza għalet illi dana mar li lem il-mandat tijaw. U wara konsultazzjoni ulterjuri tal-kora per jħossu e, e, e, li nistaw jaddu għal għal fazi oħra tal-diskussjoni. Menista mela għaddu għal votazzjonijiet. Kulħadd għandu l-karta daħluha fil-magna. Grazzi. Implementazzjoni ta' regolamenti dwar ta' mir mediku apparati medici diagnostici in vitro. Mela. Se nivutaw mod elettroniku l-votazzjoni hija miftuħa. And it is closed. U maluqa and it is adopted. Taddi. Issa se nivutaw dwar apposta rapport tal-Parlament, proposta għal regolament dwar il-kwantitajiet nominali ta' spiritu distillat darba xoxu blampik um ijed fi Flixken fil-Ġappun dawk li xorbu dan l-ispirtu biss jivvotaw. Quorum? <laughs> I'm not sure. Ma quorum ma nafx, mela, nivvotaw, kulħadd jekk joġobkom il-votazzjoni miftuħa. Ani drank it. Ani Ivo ta' dan ix-xorb. It's closed. Stazzjoni maluqa. Taddi. Issa. Opinjoni. Mela, unek għanna il-pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxi spat regolament illi jemenda regolament 1967 tal-2006 u tal 2017 Emenda minja dok favur. Kontra? astenzjonijiet ma taddix. Disa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 10 favur. Against. Ċetra. Niverifikaw. Stazzjoni miftuħa. And it's closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. 11 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix, 12 favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 13 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, 14 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, 15 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, 16 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 17 favur, kontra, astenzjoniet taddi, 18 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 19 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 20 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 21 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 22 favur, kontra, astenzjoniet taddi. 23 favur, kontra, assenzjoni ma taddix. Wieħed favur, kontra, assenzjoni ma taddix. Tnejn, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, <coughs> assenzjoni ma taddix. Tini parti, dawk favur, kontra, assenzjoni ma taddix. Tlieta favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, erba favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, ħamsa favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, sitta favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, seba favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Issa nivvotaw dwar l-opinjoni hekk kif emendata, vot elettroniku, il-vot huwa miftuħ. And it is closed. Votazzjoni maluqa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 Rapporter Sur Poċ. Mela, emenda 58 favur kontra sanzjoniet ma tadix. 59 favur kontra sanzjoniet ma tadix. 63 favur kontra assenzjoniet ma tadix. 62 favur kontra astenzjoniet ma tadix. 60 favur kontra astenzjoniet ma tadix. 61 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri tnejn favur kontra astensjonijiet ma taddix. sittin favur kontra astensjonijiet ma taddix. sittin favur kontra astensjonijiet ma taddix. sittin favur kontra astensjonijiet ma għaddit. Agri 38 favur kontra nivverifikaw Votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. And it is adopt. Taddi. 69 taqa, 70 favur, kontra, astenzjonijiet. <coughs> Ma rajtx il-voti kolla, kollha, ikkun verifika votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. And it is adopt tadi 72 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw 72. It's closed. Votazzjoni maluqa. Rejected. Ma taddix. 79 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 78 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 74 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 76 favur kontra assenzjonijiet niverifikaw 76 u l-votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa? Adopted. Taddi. Issa naddu għal emenda 80 Dawk favur, 80. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. 82 favur. Kontra. Niverifikaw 82. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. It is adopted. Adottata. 83 favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix kompromiss 6 favur kontra astenzjoniet taddi. Agri 3 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Agri 15 favur kontra niverifikaw agri 15. The vote is closed. Votazzjoni jamaluqa. It is reject. Ma taddix. Favor. 89. Favur. Kontra. Assenzjoniet ma taddix. Design favur. Kontra. Astenzjoniet. Niverifikaw. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. Adopted. Taddi. Agri 14, favur. Kontra. Astenzjoniet. Niverifikaw. is closed. Maluqa. Adopted. Taddi. Tlita u design favur. Kontra. Astenzjoniet. taddi. Erba u design favur. Kontra. Astenzjoniet. taddi. Kompromess seba favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu erba. Emenda orali mill-PPE. Għaw xaħat kontra l-emenda orali. Le, mela nivvotaw fuq din l-emenda paragrafu 4 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 102 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 103 favur. Kontra, astenzjonijiet nivverifikaw 103. Nivvoti vote is open. miftuħa. Nisklawst. is closed. mal It is reject. Ma taddix. 104 favur kontra. Astenzjoniet ma taddix. 105 favur kontra. Astenzjoniet. Niverifikaw 105. The vote is open. And it's closed. Bata sejma luqa. Taddi. 106 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Agrit 22 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw Agrit 22 votazzjonija miftuħa. And it's closed. U s-sejja maluqa ma taddix. 114 favur kontra astenzjonijiet taddi 115 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 116 favur kontra astenzjonijiet ma taddix agri 23 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw agri 23 votazzjoni miftuħa Is closed. Maluqa. Adopted. Taddi. 117 favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. 118 favur. Kontra. Astenzjoniet niverifikaw 118. Vote is open. U votazzjoni hija miftuħa. It's closed. Issa maluqa. Adopted. Taddi. 9 in favor against abstentions kompromess disa taddi 119 favur kontra assenzjoniet taddi kompromess 10 favur kontra assenzjoniet taddi kompromess 11 favur kontra assenzjoniet taddi Agri 35 favur kontra Astenzjonijiet niverifikaw 35. Now the Greens voted the other way around. The vote is closed. Votazzjoni maluqa taddi. Kompromess 12. Favur kontra astenzjonijiet taddi. 136 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 137 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 137. Votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. Taddi. 138 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw 138. Votazzjoni miftuħa. Iva nistan sejja votazzjoni għax il-riżultat kien qrib ħafna. Iva, adottata. 141 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 141. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Adopted. Taddi. Mm 140 taqa 139 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 142 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 143 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 144 favur kontra assenzjonijiet ma taddix kompromess 13 favur kontra assenzjonijiet taddi Wieħed erba' sitta favur kontra assenzjoniet ma taddix, 108 favur favur kontra assenzjoniet assenzjoniet taddi, ma taddix, agri 8 favur kontra. Assenzjoniet ma taddix, 9 favur kontra. Assenzjoniet ma taddix, 10 favur kontra. Assenzjoniet. Nivverifikaw agri 10. Votazzjoni miftuħa and it's closed. Maluqa. Adopt. Taddi. Agri t-nash. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw agri 12. It's closed. Mutazzjoni maluqa. Taddi. Agri sitax Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix 17 favur kontra astenzjonijiet Jitur li l-istess pero niverifikaw għax il-rizultat kien qrib. The vote is open. Zani miftuħa. Which passed but is closed. Maluqa, Iva, għaddit b'vot wieħed. Issa, adottata din. 19, issa grid 19, favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. Agri 20 favur kontra Astenzjoniet ma taddix. Agri 24 favur kontra Astenzjoniet. jidir li jem vot wieħed differenza, pero niverifikaw il-votazzjoni miftuħa. It's closed. Maluqa. Differenza ta' vot wieħed. Taddi. Adottata. Agri 30 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Pepe ma sax narakom. Favur. Mela mil ġdid jekk jġobkom. Agri 30 favur. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 37 agri favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Agri 39 favur. Kontra assenzjonijiet ma taddix 149 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 151 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 153 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 154 favur kontra assenzjonijiet taddi 157 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 158 u anki agri 30 favur kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess 14 favur kontra astensjoniet taddi. 165 favur kontra astensjoniet taddi. 166 favur kontra astensjoniet ma taddix. 167 favur kontra astensjoniet taddi. Wieħed sitta tminja favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wieħed seba' zero favur kontra astenzjonijiet. Verifika. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. And is closed. Issa maluqa. Ma taddix. Wieħed sitta disa favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Agri 18 favur kontra assenzjonijiet. Let's check. Verifikaw. Ma rajċ l-għaldi din darba. You're in favor. Favur. Ek naħseb li taddi. Votazzjoni maluqa. Iva. Vot wieħed. Taddi. Wieħed seba wieħed favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. Wieħed tnejn favur anzi taqa, iva taqa, diversi se jaqaw, emendi, u allura wieħed seba' tnejn favur kontra sanzjonijiet ma taddix. Kompromess mistax favur kontra sanzjonijiet taddi, wieħed zero favur kontra astensjoniet u taddi. Wieħed erba favur kontra astensjoniet ma taddix, Tnejn wieħed disa' favur kontra astenzjoniet u ma taddix. Kompromess 16 favur kontra astenzjoniet taddi. 8-6 favur kontra astenzjoniet taddi. 9-7 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 9-3 favur kontra astenzjoniet ma taddix. The next one falls. Compromise. Issa, kompromess 17, favur kontra stazzjoniet zero 201 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Kompromess 18, favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Le, ma jistax Pepe għallew id-idom. Compromise 18. Kontra 18. It was a just a delay in hand għandhom t biex tal jdejkom mela tanti. Kompromess 19, favur. Kontra. Iva, għet nara differenza fl-opinjonijiet tajjeb. Ma tkomx toqgħodu quddiem. Tajjeb, mela 19 tadi. 2 3 favur. Kontra astensjonijiet ta' 2-1-4 favur kontra astensjoniet tati. 2-1-5 favur kontra astensjoniet. Niverifikaw 2-1-5. Azzjonija miftuħa. And it's closed. Maluqa. It is a job. Tati. Sorpisa kbira. 2-1-16. Favur. Kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw t sitta. It's closed. Maluqa. Ma taddix. Tnejt, nejt, nej, favur. Kontra. ECR kontra. Mela, ma taddix. Għannex vot. Agri 40 favur. Kontra. Assenzjoniet ma taddix. 224 favur. Kontra. Assenzjoniet ma taddix. 225 favur. Kontra. Assenzjoniet ma taddix. 226 favur. Kontra. Assenzjoniet ma taddix. Emenda wieħed favur kontra astenzjoniet taddi, tnejn favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet taddi. Iva, Signora Grostet. Compromise one. Compromise wieħed. Okay, let's check. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. U taddi. Mela, morru għal numru 8 sa favur kontra verifikaw. Open. Miftuħa. And it's closed. Alluqa. Ma tadix. Emenda disa, favur. Kontra. Assenzjoniet taddi. 56, favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 56 The vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. Adopted. Taddi. Swan. Mela din taqa. Kompromess tnejn. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 15. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Kompromess 3 favur kontra astensjoniet taddi. 20 favur kontra astensjoniet ma taddi. 22 favur kontra astensjoniet Nivverifikaw 22 votazzjonija miftuħa. And is closed. Maluqa. U taddi. Kompromess erba favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 27 favur kontra astensjoniet taddi, 28 favur kontra astensjoniet taddi. Iva, votazzjoni miftuħa. 28. And it's Votazzjoni maluqa taddi. 29 taqa. Emenda 30 u tletin. 31 favur kontra astenzjonijiet. Verifikaw. Eyes closed. Maluqa? Rejected. Ma taddix. 32 favur kontra sanzjoniet ma taddix. 33 favur kontra sanzjoniet taddi. Kompromess 5 favur kontra astensjoniet taddi 42 favur kontra astensjoniet ma taddix 43 favur kontra ta' ma taddix 44 favur kontra astensjoniet ma taddix 45 favur kontra astensjoniet Niverifika 45 It's closed. Maluqa. Ma taddix. 46 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 48 favur kontra complicating my life. Għadin eh, t-komplikaw l-affarijiet. Forsi għandkom taddottaw parti wahda l-naħa għal-rapport. Mela nerġaw nivvotaw fuq 84 għax kien hemm xi bidliet strateġiċi fil-votazzjonijiet. ECR mal-SND u l-ħodar mal-PPE. Hmm. Votazzjoni maluqa. And, uh, well, we lost Mr. Eichhout. No, Sir Eichhout, 48. Mela, 50, favur. Sensjoniet, <coughs> ma taddix. 51, favur. Kontra, assenzjoniet taddi. 52 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 52. And the vote is U l-votazzjoni hija magħluqa u dik ma taddix. 53 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 54 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifika, niverifika. Eyes closed. Votazzjoni maluqa u ma taddix. 57. Favur. Kontra. Astenzjonijiet niverifikaw 57. What we are voting? Okay. 57. 57. 57. Tixtiqu li nerġgħu Do again. Ġdid, Iva, dik li teha 57. Wait. 57 <laughs> u 57. u s-sena vot It is adopted. U taddi. Issa nivvotaw fl dwar ir-rapport u l-votazzjoni elettronika hija miftuħa. Thank you. So it is closed. Sejja magħluqa u bekk din hija adottata. This was uh, Mr. Poch very controversial. Iva, Honorable uh, Poch, din kienet pjuttost kontrovers kontroversjali m'hemmx maġġoranza kbira Anke fil-plenarja kienet diffiċli. L-istrateġija Ewropea għal plastik fil-ekonomija ċirkolari. It's an initiative report. Dan huwa rapport ta' inizjattiva propja. Nibdew b'kompromess numru 1 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, kompromess numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess numru 3 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda numru 18 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 21 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 4 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 6 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess seba dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda wieħed 47 b'vot maqsum l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 167 dawk favur kontra Kenna l-PPE u l-SND fuq l-istess naħa. Għalek ma kellix dubju. Emenda 167 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 8 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess disa dawk favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess 10 dawk favur kontra stenzjonijiet di Emenda 195 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 11 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 211 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix votazzjoni miftuħa sabiex niverifikaw. u l-votazzjonija maluqa. U din ma taddix. 212 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 12 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 214 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 13 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess 14 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 233 dawk favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 234 dawk favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Kompromess 15 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 252 dawk favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. 360 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Jiena kolli najt ma taddix, iżda jien niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u ma taddix. 357 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 16 dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 17 dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 272 zaċ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Promess 18 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 19 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 320 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Kompromess 20 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 340 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 343 it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 20 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 358 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kom 363 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess 22 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess 23 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess nadu issa għal kompromess 24 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess 25 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess 26 26 dawk favur kontra ta' di. Emmen 400 dawk favur. Emmen 400 flimkien ma' 89 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 27 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 28 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 29 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess tletin dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Issa, is-sajt paragrafu 5. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 31 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Issa, pex paragrafu wieħed tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 3 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 6 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 32 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emend 469 dawk favur kontra astenzjonijiet niferifikaw emenda 469. Votazzjoni magħluqa u ma tħaddix. Kompromess 33 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 38 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Citations issa minn numru wieħed dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 13 dawk favur. Anzi din taqa. Emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 3 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għal block vote fuq MND 4567 6 Dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda 17 l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda 8 dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. 25 dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. 10 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. għaxa dawk favur kontra li verifikaw minn 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U tgħaddi b'maġġoranza. Il-dak li verifika naddu għal emenda 11 dawk favur kontra astenzjoni tgħaddi 15 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 24 dawk favur kontra PPE eh? favur jew kontra Nerġaw 24 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 16 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 18 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw emenda 18. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 19 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 20 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. 21 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. 22 favur kontra astenzjonijiet taddi. 26 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 27 favur kontra astenzjonijiet li verifikaw 27. Votazzjoni maluqa li tgħaddi b'maġġoranza. 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 34 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 34 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 36 dawk favur kontra Astenzjonijiet niverifikaw. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. u ma taddix. Kompromess 35 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 49 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. 64 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 67 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 36 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 37 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 79 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 39 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Issa pex premessa F dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa G dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa H dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa I Premessa i żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Vot finali fuq l-abbozz ta' opinjoni. <coughs> Votazzjoni elettronika. U l-votazzjoni hija magħluqa u din tiġi adottata. nawgurawlkom għall-ammont ta' kompromessi li jem inklużi f'dan ir-rapport. Issa rapport ta' inizjattiva propja dwar l-infrastruttura l-fuels alternattivi fl-Unjoni Ewropea. Din hija opinjoni għal Kumitat tat Trasport l-ewwel kompromess dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, tieni kompromess dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 16 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, 17 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, 18 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. U il-votazzjoni hija magħluqa. Din tiġi adottata. Grazzi sew. Emenda 19 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 20 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 21 favur, kontra astensjonijiet taddi. Kompromess tlieta dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 28 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 29 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 30 favur kontra astensjonijiet taddi. 31 favur anzi dil-emenda taqa emenda 32 favur kontra astenzjonijiet l-għalde kienu favur jew kontra mela din taddi 33 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 34 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 35 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess erba' dawk favur kontra astenzjonijiet taddi Emenda 44 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 45 dawk favur kontra l-għalda huma kontra <coughs> ma taddix. 46 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 47 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 48 favur kontra tensjonijiet. Soċalisti kienu favur, nivverifikaw. Emenda 48. Votazzjoni maluqa. U din taddi. 49 favur, kontra astenzjonijiet tgħaddi. 50 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Wieħed u ħamsin favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 52 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 53 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 54 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix, 55 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Nivvotaw fuq 56 <coughs> favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 58 favur kontra astenzjonijiet taddi. 59 favur kontra astenzjonijiet taddi. 60 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. 67 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 68 vot maqsum fl-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ta' tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, nivverifikaw eh, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, u din ma taddix. Naddu issa għal-emenda 69 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 70 favur kontra astenzjonijiet taddi 71 favur kontra astenzjonijiet li sijar taddi. Kompromess 6 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 81 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 82 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 83 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 84 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Votazzjoni finali fuq la bozz opinjoni votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa u din taddi. Issa, sar nivvotaw fuq opinjoni. Regoli u proċeduri għal konformità ma' leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u l-infurzar tagħha emendat 150 dawk favur kontra astenzjonijiet il-PPM huma maqsumin jew kontra. Nerġaw mela 58 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess erba dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 57 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet l-alde Mela taddi. 67. Niverifikaw 67 l-ewwel parti. 57 l-ewwel parti se nivverifikaw b'mod elettroniku. l Lesti tivvotaw jekk jogħġobkom? Votazzjoni magħluqa. Erba' minnkom ma jridux jivvotaw din taddi. Iżda li kieku dawk l-erb l-oħra votaw ma nafux kien jiġri emenda 67 dawk favur kontra astenzjonijiet niferifikaw. Votazzjoni maluqa. U din taddu kol. 68 dawk favur kontra astenzjonijiet di 70 favur kontra astenzjonijiet di kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet di emenda 6 dawk favur kontra astenzjonijiet di emenda 7 dawk favur kontra astenzjonijiet di 76 dawk favur kontra niverifikaw 76. Votazzjoni hija magħluqa u din l-emenda tiġi adottata. Għalhekk ngħaddu issa għal 77 u 78 li huma identiċi dawk favur. Kontra astenzjonijiet tgħaddi 79 u 80 Mela, emenda 79 u 80 dawk favur kontra astenzjonijiet di. Issa, u 81 dawk favur kontra astenzjonijiet di. 82 dawk favur kontra astenzjonijiet di. Issa, naddu għal 4 u 80 dawk favur kontra astenzjonijiet di. 86 u 87 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 8 issa kompromess 6 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 93 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi Emenda 8 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 96 dawk favur kontra astenzjonijiet Iva din hija identika għal dik ta' qabilha f'paġna oħra. Emenda disalek dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 97 dawk favur <coughs> kontra astenzjonijiet tgħaddi. 98 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess seba dawk favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u din tgħaddi wkoll. Issa, emenda 11, 101 u 102. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess 8 dawk favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. 13 u 107 dawk favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. 108 dawk favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. 109 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 110 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 111 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 112 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 113 dawk favur. Kontra nivverifikaw 113. Għaliex m'għandix xidea kif votaw l-għalde. Votazzjoni magħluqa tintaddi. 114 dawk favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. 15 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 115 dawk favur kontra astensjonijiet L-alde huma kontra. Mela ma taddix. 116 u 114 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 118 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Niverifikaw mela. 118 votazzjoni miftuħa. it-tort tal-għalda jekk ma qtajċ ir-riżultat. Il votazzjoni maluqa u din ma taddix. Issa 119 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 120 dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 120 votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. 123 dawk favur. Kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 16 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 128 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 18 dawk favur kontra astenzjonijiet <coughs> verifikaw jekk jġobkom. Votazzjoni maluqa. Taddi. 129 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 131 u 130 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 10 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 135-136 dawk favur kontra soċjalisti favur ma mela tgħaddi Mendo eh, xin dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi 137 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 138 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi emenda 21 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi emenda 22 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi emenda 139 dawk favur kontra astenzjonijiet l-alde tgħaddi li verifikaw. Votazzjoni maluqa u din taddi. Issa 140 u 41. Dawn jaqaw issa 42 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 32 u 143 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 144 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 145 dawk favur kontra, astenzjonijiet, taddi. niferifikaw Votazzjoni maluqa. Taddi. 146 dawk favur. Kontra. Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Taddi. 147 dawk favur kontra. Astenzjonijiet. Niferifikaw. Votazzjoni maluqa. Taddi. 148 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 149 u 150 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 151 Bemendorali. orali. Kontra l-emenda orali le mela nivvotaw fuq 151 l-emenda orali jekk joġobkom dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 52 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 153 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 24 favur kontra astenzjonijiet taddi. 25 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 154 dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 154. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mħaluħa. U ma taddix. 26 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 11 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 162 dawk favur kontra ma taddix. 163 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet, nivverifikaw l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. U votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Amenda 164 dawk favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 165 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 28 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 29 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 30 dawk favur kontra astensjonijiet astendi u ma kontra niverifikaw. Votazzjoni maluqa u din taddi. 166 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. nifferifikaw 166. Votazzjoni maluqa. U din taddi 31. Favur kontra astensjonijiet taddi. 167 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 168 dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 169 dawk favur kontra astenzjonijiet l-għalde tgħaddi. Niverifikaw anzi. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u din taddi. 169 diġa votajna fuq mela 32 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 33 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 34 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, 170 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, emenda 72 dawk favur kontra astenzjonijiet li verifikaw 172. Votazzjoni hija maluqa din tgħaddi 173 dawk favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Emenda 74-176 dawk favur. Kontra. assenzjonijiet taddi. Emenda 36 dawk favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 175 dawk favur kontra, Astenzjonijiet taddi. L-ewwel emenda dawk tal-permessi l dawk favur kontra astensjonijiet taddi 38, dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 39 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 41-42 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 43 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Vot maqsum fuq 44 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet l-alde huma favur taddi. <coughs> Emenda 2 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess wieħed dak favur kontra assenzjonijiet tgħaddi, tieni kompromess favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Emenda 50 dak favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. 51 dak favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 52 dak favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 53 dak favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Kompromess 3 dak favur kontra assenzjonijiet tgħaddi, emenda 3 dak favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. 56 dak favur kontra, assenzjonijiet ma taddix, emenda erba. Niverifikaw emenda 56. It's closed. A mistake by one vote. a... Mela, din taddi. Jisib li kienem l-istess maġġoranza minn numru erba' dak favur kontra assenzjonijiet taddi. Issa nivvotaw il-vot finali, mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. And it's votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi wkoll il-vot huwa favur. Issa. Mela. Dak huwa l-aħħar wieħed tassew mela wasalna l-aħħar Eh, votazzjoni fejn se nivvotaw fuq il-protezzjoni tas-suq intern ta' drittijiet tal-konsumaturi mill-implikazzjonijiet negattivi tal-kummerċ illegali fl-annimali tal-kumpanija. Din hija riżoluzzjoni. Suġġett tassew importanti. Emenda 34 dawk favur kontra sanzjonijiet ma tgħaddix. Issa, Issa, block vote. Emenda 33 fejn ser nivvotaw fuq emenda 17, 33, 37, 45. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 35 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 40 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 36 anzi 38 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 43 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. 46 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 47 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 48 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 49 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Jewle, għan <clears throat> ma nivverifikaw. Jekk joġobkom. u l-votazzjoni hija maluqa tgħaddi. Amenda 50 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Li sijar. Favur. Taddi. Tidu nivverifikaw? Le? Mela, 54, dawk favur. Mela, skużani, signora Sommer, tridu li nivverifikaw fuq 50. Emenda 50, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu. A. U emenda 50 taddi. 54 issa. Eh, Votaw fuq 54 dawk favur kontra astensjonijiet di. 55 u 56 dawk favur kontra astensjonijiet di. 57 <coughs> dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 58 dawk favur kontra astensjonijiet di. Issa naddu għal emenda 60 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 61 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 62 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 63 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 64 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 65 favur kontra astenzjonijiet taddi. 66 favur kontra Astenzjonijiet. Minix ċerta. 66 ma kienx ċara jekk joġobkom jivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma stajx nara jdejkom għalhekk ma konċerta. Din taddi 67 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 68 favur kontra l-alde taddi 69 favur kontra astensjonijiet taddi 71 favur kontra astensjonijiet taddi 72 favur kontra astenzjonijiet taddi. 73 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 74 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 75 u 76 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 77 favur kontra astenzjonijiet taddi 78 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 79 favur kontra astenzjonijiet taddi 80 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 81 favur kontra astenzjonijiet mela nivverifikaw 81 jekk jġobkom. Closed. And it is adopted. 82. Mela, 82. Dik eh, il ta' dotata, 82. Eh, ma taddix, 83. Taddi. 86 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 87 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 88 favur kontra astensjonijiet taddi. 89 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Niverifikaw mela. 89 votazzjoni miftuħa. <clears throat> Ta' il-votazzjoni maluqa u taddi. Wetu design favur kontra astazzjonijiet taddi. Tleta u design issa. Favur kontra astensjonijiet taddi. 94 favur kontra astensjonijiet taddi. 95 favur kontra astensjonijiet taddi. 76 taddu kol 79 favur kontra astensjonijiet ma taddix 98 favur kontra astensjonijiet taddi. 99 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 100 favur kontra Astenzjonijiet taddi. 101 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 102 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 103 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Citation samenda ħamsa favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 2 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 3 u 4 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Sitta favur kontra astensjonijiet taddi, seba' favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa issa emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix disa' favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 10 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix 11 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 12 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 13 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 14 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 15 favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 16 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, 18 favur kontra kontra astensjonijiet tgħaddi. 19 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 20 favur kontra astensjonijiet taddi. 21 favur kontra astensjonijiet taddi. 22 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 23 kontra astensjonijiet taddi. 25 favur kontra astenzjonijiet ma taħdix 26 favur kontra astenzjonijiet taddi 27 favur kontra astenzjonijiet ma taħdix 28 favur kontra astenzjonijiet taddi 29 favur kontra astenzjonijiet ma taħdix 30 favur kontra astenzjonijiet ma taħdix 31 favur kontra astenzjonijiet ma taħdix 32 favur kontra astenzjonijiet taddi nivvotaw issa fuq il-riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa u din tiġi adottata bekk nar u sessjoni tal-votazzjoni tal-lum. Grazzi tassew. Enjoy the lunch. I hear that we have a, a break now. So L-ikla tajba ser eh, niqfu għalissa u sen komplu fissatejn u ofsa li xmana se jkollna il-Ministru Austriaka fuq il-kustjonijiet ta' saħħa u l-ambjent. Jekk joġobkom erġaw lura fissatejn u nofs. L-ikla tajba.